Good afternoon, colleagues. Għu nafsan tajjeb kollegi. Nilqakom għas-sessjoni twar l-ofsinar jina Dita Haransova, viċi President tal-Parlament u koll uħsib il-relazzjonijiet mal-Parlament Nazzjonali. Minna ħatijajn nilqakom il-koll hawnhekk Jina tassew onorata li qed immexxi diskussjoni tal-lum. Jina qed nilqa' hawnhekk um, bi pjaċir is-Sur Golden Maras immexxi il-sistema tar tirar fil-Parlament Kroat li jkun għat jimexxi wara il-diskors ta' introduzzjoni tiegħi. Din is-sessjoni qiegħda tafas fuq il-ħiliet u xogħol għal kabir inklusiv x'nistgħu nitalmu esperjenzi ta' ħaddieħor. Kif tafu fuq il-adattabilità u tal-bidliet fis-suq tax-xogħol mod partikolari tad-diġitalizzazzjoni tal- mm, mm, lat ekonomiku kienet dejjem priorità ta' politika u l parlament Ewropew. U fl-aħħar leġislatura il-Parlament adotta rezoluzzjonijiet Eh, il-parlamentari ġoddi fuq li huma datati għas-suq tal-seklu 21 jew l-aġenda tal-ħiliġ tal-Ewropa biex ikun hemm iktar ħiliġ adattati għal ħajja għax-xogħol għal li fuq edukazzjoni speċjalment vokazzjonali taħriġ u eh, taħriġ tul il-ħajja. Kif ikoll nafu kol fl-istessin edukazzjoni u taħriġ tal-ħiliet ħafna drabi huma kompetenzi nazzjonali Għanek huwa essenzjali li l-Parlament Ewropew u istituzzjonijiet oħrajn li jaraw x'jaħsbu l-Parlamenti Nazzjonali. Biex naraw il politika tagħna hija komplementarja, eh, pjanijiet tazzjoni u li intukom l-appoġġ fejn hemm bżonn eh, għal dawn il-din id-dinja li qed tinbidel. għalek nixtieq ndur li l-coacher is-sur Maras. Grazzi għaziz kolleg minn pajizi kollha l-Ewropej, membri tal-Parlament Ewropej. Nittama li l-lum ħajkonna lokal diskussjoni għal dan il-sujġett tant importanti Għana l-koll nafu li il-ħiliet tal-inklużjoni u importanti ħafna, suġġett importanti ħafna l-ġejjini tal-Unjoni Ewropea. U jiena għanur kbir tiegħi nintroduċi l-ewwel kellim mill-Kummissjoni Ewropea, Kummissarju għax-xogħol u Drittijiet Soċjali għall-introduzzjoni Sur Nikola Schmidt. Grazzi, Signora Chair, u grazzi President. Membri onorevoli, l-ħiliet jaqdu rwol importanti għal tkabbir u xogħol inklusiv fil-kontest ta' tranzizzjonijiet ħadar u transitorji u naħseb illi din il-laqgħa hija fwaqta ħafna. Għax dalodu l-Kummissjoni għadatta għadta strateġiji inkluż il-digitali l-ambjent u l-white book fuq l-AI u anki d-data. U dan huwa l-momenti tajjeb biex titilmu fuq il-ħiliet, imma fil-momenti kollha tal-ħajja il-ħiliet jaqdu rwol importanti ħafna. U din hija l-bidla li għandna dik li hija trasformazzjoni diġitali. Aħna rridu illi n-nies ikunu lesti għal rivoluzzjoni diġitali. ċfi tistaw tazlu fil-ħin tajb fil-momenti tajb għal dastantet nistennew bil-reqqa bil ħirqa biex ikun hemm din il-trasformazzjoni digitali u rridu li l agenda digitali tkun fuq quddiem tal-mandat tagħna. L-importanza ta' dan iż-żvilupp tal-ħiliet u rifless fil fatti li huwa l-ewwel prinċipju ta' pilastru ta' drittijiet soċjali l-Ewropa tabat wiċċa ma' nuqqas eh, fil-qasam tal-ħiliet u anki ħiliet li ma jaqblux u 20% tan-nies m'għandhomx eh, ammont ta' litterezza u għarfien fil-ħiliet digitali. Hemm qatt ta' ħiliet diġitali hekk kif id-dinja tot soċjetà kollha kemm il-robotizzazzjoni l AI tal-ekonomija u l-servizzi diġitali tagħna anki l-e-services kollha dawn jeħtieġu li inti kollok xejtu ħiliet. Iżda skont l-indiċi tal-2017 tal-Kummissjoni 43% eh, tal-popolazzjoni ma kellhomx livell adekwat ta' ħiliet diġitali u 17 ma kellhomx jaffattu adulti li m'għandhomx ħiliet u m'għandhomx għandhom iktar riskju ta' għatu bejn l-2002 u 2016 informazzjoni għadhom persuni eh, eh, eh, naqset fil-mija bħala impjegabilta. Mhux hekk biss però imma li m'għandhomx xili diġitali li forsi maċ ikunu jistgħu ehm, jinteraġixxu mill-entitajiet neċessarji fil-ħajja taħħom ta' kuljum ma' servizz tas-saħħa, fil-ħwienet, eċetera. Dan huwa imperattiv soċjali imma wkoll wieħed soċjali ekonomiku aħna rridu ninvestu ħiliet biex inkunu kompetittivi. Il-megatrends pal ma' digitalizzazzjoni, l-automatizzazzjoni, l-AI u l-ekonomija l-karbonju zero jeħtieġ attivitajiet fis-setturi kollha mill-agrikoltura u l-industrija s-servizzi eh, biex jaddattaw il jiġġeneraw servizzi ġodda ehm, eh, jfisser illi in-nofs l ħaddiema eh, namont tal-ħaddiema fis-suq iridu jerġgħu jingħataw ħili ġodda fil-ħames snin ġejji. U din hija sfida kbira għal pajjiżi li huma kbar u żgħar juma eh, għandhom impatt fuq il-trasformazzjoni digitali 70% ta' dawn l-SMEs għandhom ukoll ehm, dawn il-ħiliet bażiċi u il- biċċa importanti għalihom illi huwa ikollna spejjeż finanzjarji. Naraw il l hija tajba ħafna. Jew kbira ħafna. Aħna irridu ninnavigaw ġo ħafna tranzizzjonijiet tax-xogħol f'ħajjitna u allura jfisser illi s suq tagħna tax-xogħol hija karatterizzata minn mobilità għolja. U biex il-mobilità ssir opportunità, jridu naraw li kun hemm sensa sikurtà. Li jfisser ukoll li dawn ħajkunu akkompanjati permezz ta' tranzizzjonijiet tax-xogħol u kwestjoni importanti ħatkun ikun l-ħiliet u mbagħad l-oħra ħatkun kif idħul ħajkun eh, garantit u illi il-gwida li ħajna tawar faċli li ngħidu li xaħat. Eh, inti tista tbiddel ix-xogħol, inti trid tkollok iktar ħiliet, inti trid terġa' kollok iktar taħriġ, imma mhux nakemm tgħid tittejnu dak li jkun Biex tindirissa dawn is-sfidi għandna bżonn aġenda tal-ħiliet hija bażi tal-politika ġdida li tpoġġi l-individwu fil-qalb tal-ċentru u billi nisħu fuq il-kollettività kollha eh, tas soċjetà kollha. U għalhekk irridu nsaħħu l-aġenda tal-ħiliet u rridu nagħmlu dan fuq livell Ewropew imma fl-istess waqt aħna rridu nagħmlu dan mal-istati membri u wkoll mal-negozji u anke nimsieħba imsieħba soċjali. Eh, komunikazzjoni għal dan il-anħaj jiġi adattat f'Marzu. Eh, għal ħilli ta' ġurnati pal vora l-agenda eh, i għandha tlet għanijiet waħda illi nagħtu seta l ħaddiema biex jirġgħu jagħmlu l-upskilling u reskilling. It-tieni permezz ta' pat għal ħiliet illi jridu illi jkollhom impenn minn naħa tan-negozju għal dawk il- strateġiji li jkunu upskilled u reskilled u anki l-impenji finanzjarji u t-tielet net sabiex inkunu suċċess irridu dimplementaw għad azzjonijiet ewlenin li qegħdin jippruvaw iġibu l-bidla meħtieġa. U meta nitkellmu fuq il-bidla rridu wkoll nitkellmu fuq il-mentalità tal-poplu biex naraw li l-upskilling u reskilling mhijiex xi ħaġa li ta' restrizzjoni, anzi hija opportunità minħabba li jekk is-suq tax-xogħol jinbidel, l-ambjent u x-xogħlijiet jinbidlu allura il-bidla tax xogħol tista' tkun opportunità tajba għal persuna konċernata minħabba li dan ix-xogħol ġdid jista' jkun inqas diffiċli, inqas ikkumplikat minn dak ta' qablu. F'Marzu aħna ħarres u proposta rakkomandazzjoni tal-Kunsill fuq l-edukazzjoni vokazzjonali u taħriġ għalli bekk nimmodernizzaw il-politika billi norbtuha ma' transizzjoni diġitali. Elementi importanti huma tisjieħ tal- mobilità, żida tal-fondi Erasmus u anka il-punt marbut ukoll mal-taħriġ vokazzjonali aħna naħsbu rridu nagħtu ukoll iktar valur lil dan ħallibek ikonna l-opportunità illi meċu l-qoddim l-izvilup tal-taħriġ vokazzjonali. Aħna beħsibna wkoll illi ntejbu t bassir tal-ħiliet li ħajkun hemm bżonn fil ġejjina ħalli niskuraw l-informazzjoni ħatkun imqasma ħjar fl-Ewropa. Hemm bżonn li jkun hemm iżvilupp aħjar tal-ħiliet iżda fl-istess jien rridu nikkonsidraw illi ħafna min-nies qegħdin jiksbu l-ħiliet fil-kuntest ta' eh, esperjenzi tajba għal għal ħajja iżda hemm ċertu ħiliet li mhumiex qegħdin jintużaw biżżejjed din xi ħaġa li rridu niffukaw fuq apparti minn hekk iridu nappoġġaw aħjar l-individwi biex jidħlu fi proċess ta' validazzjoni, coaching, assistenza teknika u anke assistenza tista' tingħata lill-individwi biex intejbu l-arfin ta' dawn il-ħiliet li minn xi ħaġa li rridu naħlu għandna l-fondi tagħna wkoll li jistgħu jappoġġaw dan kollu. Pereżempju, għandna xi ftit eżempju, xi ftit mill-pajjiżi qed ikunu akkumpanjati biex jiżviluppaw il-politika u anke biex nimmiraw din tip ta' politika tal-ħiliet u kien hemm ċertu pajjiżi li grazzi għal ISF diġa' għamlu riforma tal-proċedura tat-taħriġ u kwalifiki biex nikkonkludi naħseb li tittieħed azzjoni konkreta fuq kull livell. L-Ewropa trid tinvesti fuq il-livell Ewropew u anke fuq il-livell nazzjonali u l-Kummissjoni hija lesta illi tagħti għajnuna l-Istati membri biex nifukaw fuq dawn l-investimenti ħalli naħdmu fuq eh, l-istrateġija tal-ħiliet eh, kif suppostu jiena nittama li permezz tad diskussjoni li se jkollna dawn il-messaġġi ħajkunu wkoll messaġġi illi ħajkunu konsidrati fil-parlamenti tagħkom minħabba li fl-aħħar mill-aħħar hija responsabilità tal-istati membri biex naraw illi din l-istrateġija Eh, tal-ħiliet ħad tkun ta' suċċess. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna l-Sur Schmidt ta' dik il-kontribuzzjoni u nixtieq. Ngħid Elina kuntent illi inti u l-bira ħajntna ħafna anke matul il-kumitati, grazzi ħafna tal-kontribuzzjoni tiegħek. Issa għandna sinjura mill-Finlandja li hija l-Viċi Ċer tal-Kumitat eh, Gent fil il-Parlament Finlandiż. Jekk jogħġbok. Grazzi ħafna sinjuri. L-ewwel nett nixtieq jiena nirringrazzja lil dawk li organizzaw din il-laqa u huwa pjaċir kbira hija li qiegħda hawnhekk biex naqsam l-esperjenza tal-Finlandja. Illi nittama li sejku għaj servi ta' punta tluq tajjeb għal iktar diskussjonijiet aħna ninsabu għaddejji mir-raban rivoluzzjoni industrijali, rivoluzzjoni li hija mmarkata minn iktar globalizzazzjoni, digitalizzazzjoni u żvilupp kol ta' politiki ambjentali li qed ikunu negozjati u implementati sabiex aħna naffaċċaw l-isfida tal-bidla tal-klima u nagħmlu tajjeb għall effetti u konsegwenzi tal-bidla tal-klima. Jien naħseb li din xi ħaġa li tista' tagħmlilna ħajjitna aktar faċli noħolqu offerti ta' xogħol ġodda anke fil-qasam tal-edukazzjoni naħseb li nistgħu ngħidu li d-dinja bħalissa hija d-dispożizzjoni tagħna u anke l-kumpaniji l-iktar żgħar jistgħu joffru l prodotti u s-servizzi u jespandu s-swieq sabiex ikopru wkoll ikun jistgħu jilqu l-suq eh, madwar id-dinja. Iżda hemm eh, Zvantaġġ li x-xogħol tradizzjonali ħaj jispiċċaw ħajkun hemm ħafna nies li forsi jistgħu jitilfu xogħolhom. Aħna iżda ħan benefikaw mill-bidliet illi dan ħajibdependi ħafna mis-sistema illi qiegħda hemmhekk biex tgħin lil ħaddiema jiksbu ħiliet ġodda jew jaġġornaw ħiliet li għandhom. Irridu nħarsu madwarna u naraw x'qed jiġri fil-qasam tat-trasport, tal-edukazzjoni, tal-enerġija, eċċetera u dak li jrid jinbidel fis-sistema edukattiva tagħna aħna rridu narfu l-fatt li ħajkun hemm xogħol iżda x'tip ta' xogħol ħajkun hemm fil-ġejjin jekk is-sistema ta' edukazzjoni tagħna tkun flessibbli biżżejjed aħna bħala politiċi nkunu lesti li neħdu azzjoni jiena nittama illi kollha kemm intom ħadtu il-ħin biex taraw fuq il-sit tal-internet tal-Parlament Finlandiż ir-rapport li ħareġ mill-Kumitat li huwa jgħat jgħat id-bassir sas-sena 2037 fejn edin identifikaw 200 xogħol ġdida l rapport li jiftħilna jnejna u jurina li jekk aħna verament namlu dak li għanna namlu bis-sistema edukattiva tagħna aħna nistgħu niskopru affarijiet ġodda u nibbenefikaw ħafna u mhux nitilfu biss f'dawn il-perjodu ta' bidla kbira u passoltu teknoloġija dejjem ta' tiżviluppa pass iktar maġġel iktar minna l-politiċi u l-istudju meta eh, tlesta u kien publikat l-affarijiet ċerta waħda nbidlu minħabba li l bidli teknoloġiċi qegħdin eh, jaġlu iktar fl-intensità tagħhom u jiena naħseb li l-politiċi tagħna huma meħtieġa illi jħarsu lejn ġejjin u jsibu soluzzjonijiet li jistgħu jagħmlu tajjeb għall-iżvilupp kontinwu ta' sistema li tista' tilqa ħtiġijiet tal ta' kulħadd. Meta jkun hemm xi ħaġa ġdida ħafna drabi l-iktar ħaġa diffiċli tkun illi aħna nisimgħu dawn l-affarijiet aħna bħala politiċi dan din hija xi ħaġa diffiċli għalina. Minħabba li aħna dejjem ngħidu nirreżistu l-bidla għalfejn irridu nbidlu l-affarijiet jekk dejjem għamilnihom hekk. Iżda rridu naraw x'hemm bżonn jinbidel fil-Finlandja. Mela fil-Finlandja għandna bżonn ta' iktar korsijiet speċifiċi li huma rilevanti għall-adulti li ma tantx għandhom ħafna ħiliet, iżda anke lil dawk in-nies li qegħdin jaħdmu fil-qasam tal- Eh, rivoluzzjoni teknoloġika, ħafna aktar korsijiet għan-nisa u l-arġiel u għal ehm, dawk li għandhom bżonn li jitalmu ħiliġġa dan rridu nibdlu s sistema ta' inċentiv finanzjarju li qed tintuża biex tappoġġa l-edukazzjoni u dan rridu nagħmlu b'mod effiċjenti u aħna rridu niffinanzjaw allura xi ħaġa ġdida li tkun qed wassal riżultati tajbin fis-suq tax-xogħol u fl-istess rridu nedukaw xejn ħalli minnaj manħarsu l-embulaw, aħna rridu naraw eżattament ċem bżonn fil-qasam industrijali pereżempju hemm bżonn li nibnu mekkaniżmu ħalli nużaw il-ħiliet u l-antiċipazzjoni rridu nkunu nafu eżattament xirit jinbidel. Jekk ħarsu lejn l-qoddim u jkollna iktar parir li jistgħu jinetaw għal karrieri li jistgħu jintazlu din xaħat li verament għandna bżonn, għanna bżonn ta' iktar aċċess faċli l-informazzjoni u sistemi ta' informazzjoni ħar fuq suq tax xogħol pereżempju taħriġ online, portals ta' informazzjoni ħalli kulħadd ikollu l-informazzjoni li hemm bżonn li jkollu it-taħriġ għal ġestjoni aħjar din hija xi ħaġa li verament għandna bżonn aħna għandna bżonna di fuq kull livell u eh, għandna bżonn ta' perjodu itwal ukoll għabbażi tal eh, dawk li faslu politika NGOs, eccetera. U aħna Nixtieq ukoll nieħdu azzjoni fil-kuntest tal-iżvilupp bit-tisħieħ tal-inklusività tas-soċjetà tagħna. Il-gvern dan l-aħħar ħabbar illi ħajibdel l-età illi wieħed jista' joħroġ mill-iskola sa u jagħmilha 18-il sena ħalli bekk ikun hemm aċċess ħieles għal uh, u bxejn l-skejjel vokazzjonali, l-skejjel sekondarji li sissa kienu wisqoljien ħanofru wkoll kodba bxejn, ecc. Ħallibek bekk aħna nkun nistgħu nindirizzaw b'mod effiċjenti n-nuqqas ta' ugwaljanza li huma marbutin mal-edukazzjoni jiena naħseb li dan huwa mument tajjeb biex nikkonkludi l-introduzzjoni tiegħi ejja naraw li din il laqgħa tkun tajba u konstruttiva fejn ikollna dibattitu tajjeb interessanti u nippruvaw nitalmu mill-esperjenza ta' xulxin għalfejn rridu nirrepetu l-iżbalji ta' xulxin. Jiena naħseb li forsi mill-iżbalji ta' xulxin rridu nitalmu xi ħaġa fuq il-mod ta' kif irnexxina nerbu dawn il-problemi u nimplementaw xi ħaġa wkoll ġdida fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Jiena naħseb li hemm ħafna affarijiet li hemm bżonnhom u aħna nistgħu Nimbidlu kol ċertu affarijiet jekk nistgħu nieħdu azzjoni flimkien fl-Ewropa kif ukoll fl-Istati Membri tagħna. Grazzi ħafna. Thank you very much, uh, Mrs. Kilonen. Grazzi ħafna, Signora Kilonen. Issa is-Sur Antipavic mill-Parlament Kroat. Jekk jogħġbok, fidejk. Grazie ħafna Sur President Sur Maras, Sinjura Haronzova, Eżis membri onorevoli, Sinjuri. Għankompli nitkellem bil-Kroat. Huwa onur kbir illi għandi Eh, l-opportunità li nkellimkom illum biex nitkellmu fuq liema xogħlijiet, liema ħiliet hemm bżonn li wieħed ikollu biex ikun jista' jipparteċipa b'suċċess fil-żvilupp sostenibbli fis-suq tax-xogħol mimli sfidi, l-bidliet teknoloġiċi, globalizzazzjoni, bidliet demografiċi u popolazzjoni eh, li dejjem qiegħda tixjih naħseb li kollha kellhom impatt fuq ħafna aspetti soċjali. Teknoloġiji ġodda u tendenzi ġodda li jinkludu wkoll kwistjoni li għandhom xassu mal internet virtual reality u l-intelligenza artifiċjali dan kollu biddel il-dinja li ngħixu fiha l-mod ta' kif qed nikkoperaw l-ambjent li naħdmu fih u r relazzjonijiet soċjali tagħna qegħdin jesperjenzaw ħafna bidliet kemm fis-settur privat kif ukoll pubbliku fl-Ewropa inkluż fil-Kroazja dan il-proċess qiegħed iwassal għal domanda kbira ta' ħaddiema li huma kwalifikati ħafna fis-setturi kollha. U il-suq il suq tax xogħol qiegħed jitlob ukoll li jkun hemm literacy digitali u anke perspettivi illi semma s eh, Sur Schmidt naħseb illi ħaddiema kompetittivi biss jistgħu eh, jgħinu tkabbir ekonomiku u kompetittiv. Għal raġuni l-investiment fl-edukazzjoni u taħriġ ta' kwalità tajba huwa verament importanti, ma nistgħux noqogħdu mingħajru u l-investu f'politika illi qiegħda tippromovi tal-im matul il-ħajja sabiex aħna nirrispondu <clears throat> għall-isfidi ta' issa u tal-ġejjini. L-ewwel pass biex inwittu triq għal ġejjini li nadattaw sistema edukattiva biex ninkludu professjonijiet li bħalissa hemm ħafna domanda li jom fis-suq tax-xogħol kif ukoll dawk il-professjonijiet li jistgħu jisiru iktar popolari fil-ġejjini kif qalet il-kollega tagħna Finlandiża il-sobija bejn is-sistema tal-suq tax-xogħol u s-sistema edukattiva ma verament importanti. Imsieba soċjali u dawk li joffru xogħol iridu jingħaqdu flimkien biex jimplementaw flimkien politika tax-xogħol u ta' u politika ekonomika. Issa fil-kuntest tal-bżonn li nibdlu l-affarijiet malajr u nindirizzaw dawn l-isfidi aħna nixtiequ li nkomplu nipprovdu il- dawn il-ħiliet nistgħu nadattaw ukoll għal dawn il-bidliet minħabba li dan jista' jikkontribwixxi għal iktar kompetittività u iktar possibilità li wieħed isib xogħol. Fil-Repubblika tal-Kroazja sistema tal-edukazzjoni ta' matul il-ħajja kienet pjuttost frammentata, kien hemm nuqqas ta' attivitajiet u dak li aħna rajna li kien nieqes fis-sistema kien li ma kienx hemm koordinazzjoni bejn il-partijiet interessati u bejn is-settur tal- tal-edukazzjoni u l-qasam tax-xogħol. Is-suq tax-xogħol ġifieri għalhekk aħna stabbilixxejna Eh, istituzzjoni fejn jiltaqgħu l-istituzzjonijiet pubbliċi, l-imsieħba soċjali, assoċjazzjonijiet li jippreżentaw dawk li jħadmu, trade unions kif ukoll eh, istituzzjonijiet edukattivi bħal universitajiet lan kien li aħna nipkomplu nippromovu l-gwida eh, professjonali bħala parti mill- xogħol u politika soċjali jiena naf il-forum tagħna semma bħala eżempju ta' prattika tajba fuq livell Ewropew. Iżda apparti l-bidliet fis sistema edukattiva qed naraw li huwa importanti ħafna li ninvestu iktar biex noħolqu xogħol ta' kwalità tajba biex nippromovu l-entreprenarjat u anke ninvestu fl-iżvilupp tal-ħiliet eh, fil ħaddieba kollha kemm f'dawk li eh, huma qiegħda kif ukoll dawk li qegħdin jaffaċċaw ċertu bidliet fis-setturi ekonomiċi tagħhom minħabba eh, l bidliet fis-soċjetà issa fil-kuntest tal ta' popolazzjoni illi qiegħda tikber u n-numru ta' anzjani aħna naħsbu li hemm bżonn ta' iktar ħiliet anke għalihom u nkomplu nużaw il-potenzjal tagħhom. F'dan il-kontest ir-Repubblika tal-Kroazja bidlet l-att tal-pensjonijiet biex nippermettu li pensjonanti jistgħu jkomplu jaħdmu anke wara li jkunu laħqu l-età li jistgħu jirtiraw. Fir-Repubblika tal-Kroazja aħna qegħdin naraw li jistgħu jaħdmu anke l-erba sigħat kuljum. Nafu illi l-upskilling u reskilling huma verament importanti u aħna rridu nefasizzaw fuq il-fatt li E, dawn it-tnejn huma responsabilità konġunta tal-partijiet interessati kollha il-public bodies, il-dawk li ħadmu, eċċetera. U anke tal-Kummissjoni nixtieq nisaq fuq il-fatt li ir-rwol ewlieni tas-settur pubbliku fis-sistema edukattiva u l-bidla li rrid tkun introdotta f'dan il-kuntest aħna rridu naraw li s-settur Eh, pubbliku jipprovdi sistema ta' appoġġ u jipprovdi inċentivi għal iktar tagħlim ta' ħiliet u f'dan il-kuntest il-Presidenza tagħna telqa l-inizjattivi tal-Kummissjoni biex naġġornaw l-aġenda tal-ħiliet tal-Ewropa u anke nsaħħu l-garanzija żgħażagħ aħna favur li nimplementaw soluzzjonijiet ħalli bekk nippermettu illi kulħadd ikun jissejjem ġestjoni tajba anke tal-karriri tagħhom nisħaq fuq il-fatt li l-Kroazja waħda mill-istati membri diktar ehm, ġodda u anke pparteċipajna bis fil-garanzija taż Zaza. Jiena konvint li f'dan il-kuntest fuq il-livell Ewropew l-istati membri kollha għandhom ikomplu jinvestu sforzi u ehm, għodda li jistgħu jippermettulna li aħna ikollna wkoll analiżi tajba tal-kompetenzi u l-ħiliet li għandna. Naħseb li kulħadd fl-Ewropa għandu jkollu aċċess għal appoġġ li adattat tajjeb u anke kull tip ta' taħriġ biex aħna ntejbu l-opportunitajiet li wieħed e, jista' jkollu biex isib xogħol ġdid jew inkella jiftaħ kumpanija. Grazzi. Thank you very much, Mr. Babic, for your Grazzi ħafna Sur Babic għal klim u issa l-aħħar kellim hija Signora Müller mill-Parlament Ġermaniż, membru tal-Kumitat fuq l-Affarijiet Ekonomiċi u l-Enerġija, Signora Müller il-kelma lilek. Thank you, Mr. Chair. Madam Grazzi, Sir President, Signora uh, Vice President, grazzi għal din l-opportunità biex nitkellem hawnhekk iżda jiena se nitkellem bil-Ġermanis. Signori, jekk permettu li nixtieq nibda um, premessa meta kena riunifikazzjoni eh, kien, kien sar f'salt u kien hemm bidla mhux mistenni, mistennija fil-Ġermanja ma kellux impatt, kellu impatt fuq is-soċjetà iżda anke fuq il-professjonisti ħafna xogħol li kien jeżisti dak iż-żminijiet ma kienx eh, ma kienx rikonoxxut iżjed, ma kienx hemm bżonnhom ħafna persuni kienu qed jiffaċċjaw persuni eżistenzjali kif jistgħu jisibu xogħol ġdid li ġodda mhux kulħadd irnexxielu jieħu dan il-pass fil-flera moderna il-bidliet li se naraw issa mhux se jkunu daqshekk f'sal ta' diġà nafuhom għax għandna digitalizzazzjoni, il-kriżi tal klima u kif issemmiet il-birra il-kwistjoni demografika wkoll. Nistgħu naraw dawn it-tibdiliet u bekk nistgħu niżguraw li t-taħriġ tagħna u s-sistemi tal-edukazzjoni tagħna jistgħu jiġu adattati. Fil-Ġermanja għatem eh, differenzi konsiderevoli fil-perċezzjoni tal ta' dak li eh, fih l-edukazzjoni um, miżjuda, żewġ terzi ta' miżuri jisiru fil-kumpaniji stess min iħaddem jiddeċiedi x'se jsir. Għal-kumpaniji l-kbar dan huwa faċli kif diġà semma Mr. Schmidt l-intrapriżi żaru u anki eh, mikro għandhom sfida kbira jaraw il-bżonn li jaġixxu, iżda ġiri ma jkollhomx flus biżejjed biex jaġixxu biex jaħarġu il-ħaddima tagħhom anki l-livell ta' qabel tal-edukazzjoni kollu impatt fuq salima punti inti tkompli fl-edukazzjoni tiegħek 68 persuni li għandhom xi tip ta' grati komplu bl-edukazzjoni tagħhom għandek il-dak eh, minajr kwalifiċi eh, għandhom biss 34 għanna biss 34% aħna namlu dispozzjonijiet għal dak, dak il-grupp dawk li sissa maħniex qed eh, nilħuhom. Nikkumment ieħor huwa li l-edukazzjoni mhix kompetenza federali, hija eh, kompetenza tal-istati tal federali, għandna sistema frammentata, għandna approċċi differenti u anki spejjeż differenti involuti. Eh, xi kultant il-parti tal-edukazzjoni mhuwiex bxejn u hemm differenzi kbar hemmhekk għandna sistema fejn tista taqat l-istudju ma taħriġ f'kumpanija għandek il-jam semija bħala l-sistema il-sistema tal-edukazzjoni eh, doppja u l lotjiet li tieħu fl-edukazzjoni fisser li dawk li qed jaħdmu mingħajr taħriġ Marru e, e, aħjar, kif nisaw u inċentivi biex nizguraw li n-nis ikunu jistaw jisegwu xi taħriġ jew jitlu f'kors u anki jkomplu għal e, bl-edukazzjoni tagħhom. Tal-naħħar fil-parlamenti ġermaniżi aħna ddeċidejna fuq bidla sistema biex għall sistemi federali għandna tip ta' appoċ federali għall-istudenti, appoċ finanzjarju biex ikomplu l-edukazzjoni tagħhom parti mill-parlament tixtieq li iżjed isir f'dan il-qasam, per eżempju l-kumpens finanzjarju għal dawk li jkomplu jistudjaw. Dana u arranġat mod li jrid dana suppost jitħallsu għal azzamma tagħhom biex jibqgħu jgħixu m'għandux ikun hemm ostaklu biex ikomplu jistudjaw Taġobni l-idea tal-one-stop shop fil-gwad tal-edukazzjoni, dinja l-idea li għet nistudjawa u koll. Għadawk li mandom xogħol, Tana jeżisti l-uffiċu tax-xogħol li mux bis sib għan għannis, ikollu opportunità li joffri iżjed korsijiet tal-edukazzjoni iżda u ma responsabli bis għal dawk li f'dak iż-żmien ma jkollhom xogħol Jiġifieri il-kwistjoni hija nistgħu nużaw dawn il-kwalifiki dawn in-nies bħala punta kuntatt tal-nies li jinstabu fix-xogħol qed jaħdmu inkella tħares li stigmatizzazzjoni għax inti trid tmur hemmhekk u tajt jien għandi bżonn li niġi eh, edukat iżjed batem il-kwistjoni jek tista' tinħeles minn ħadmek biex tkompli tistudja hemm il-possibilità li tieħu l-lif għal taħriġ anki fil-meta ta' żmien qasira jew medja, iżda tista' tieħu kumpens għal dan ukoll u min ħaddem irid jieħu xi ħaġa lura jridu jkunu jistgħu jieħdu vantaġġ ta' dik il-kwalifika għal darba tinkiseb. Fl-istess waqt hemm kwistjoni oħra li rridu nistudjawha wkoll is semmit inħarsu lejn il-xogħol differenti. dak li għanna fil-korsijiet, dak li għad fada li hemm bżonn jekk naħarsu lej ehm, tipi oħra ta' edukazzjoni kif nistgħu niżguraw li n-nies jibqgħu aġġornati u il-Finlandja semmit il-kollega tagħna semmit l-inklużjoni wkoll importanti din ukoll illi niftħu l-orizzonti għal dawn nies mhux biss insommu mal-sitwazzjoni klassika ta' min ħaddem u l-impjegati persuni bi sfidi partikolari u ndaħluhom iżjed fis-sistema. U hawnhekk u f'kull panel jiena dejjem nipprova niftaħ il-perċezzjoni fuq in-nisa wkoll għax ma namluwix bizzejiet hawnhekk speċjalment fil-gwar ta' ċerti xogħlijiet u kwalifiki, rridu namlu eh, ċara li sakemm nofs il-popolazzjoni ma tkunx kopruta mit-taħriġ jew l-edukazzjoni għandna problema bil-xol bil-impjegati eh, ehm, bħiliet. Semmejna diversi affarijiet li kienu interessanti wkoll irridu niżguraw li passi jittieħdu u n-nies ikunu hemmhekk biex jieħdu dawn il-passi inkella se jkollna diffikultajiet fl-Unjoni Ewropea għax n nies se, se jitilqu jekk ma jarawx opportunità biex isibu posthom fid-dinja ġdida digitalizzata Mela, l-edukazzjoni miżjuda hija l-uniku mod biex nagħmluh dan fil-fatt. Grazzi ħafna, grazzi Sinjura Miller. Issa, wasanna t-tieni parti tal-Kumitat u l-iskambju ta' opinjonijiet bejn mal-membri tal-Parlamenti Nazzjonali u mal-Parlament Ewropew u issa senati l-kelma lill fiċi President biex eh, jitkellem, biex titkellem. Għandek il-kelma, grazzi ħafna, grazzi Sur Maras l ewwel nixtieq Ringrazzja il-persuni kollha li tkellmu bħala introduzzjoni żgur li da skatta ħafna eh, reazzjonijiet minn għandkom qabel ma niftħu id-dibattitu se nagħtikom xi informazzjoni l-ewwel net tistgħu tużaw il-karti l-blu jekk tixtiequ titkellmu. Jiena se niżgura illi kemm jista' jkun persuni hawnhekk jistgħu jipparteċipaw fid-dibattitu iżda infakkarkom ġentilment li l-intervent tagħkom għandu jiġi ristret għal tliet minuti massimu. U bekk għandi l-ewwel kelliem fuq il-lista tagħna sur Petrej mill-Ġermanja jekk jogħġbok il-kelma lilek. Grazzi ħafna sur President tal-li tajtni l-kelma. Jiena niġi mir-reġun Zaland fil-Ġermanja fejn hemm ħafna montanji u l-aħħar 50 sena ila għaddejja mill eh, ħafna bidliet eh, strutturali zona fejn konna niproduċu l-faham u l-azzar u qed jipprova jsibru eh, il-postu fid-dinja. Sur Mula, Sinjora Mula tkellmet dak li t-refet għalija, eh, Sinjura Mulla, aħna rajnija fil-reġuni tiħed, għanna problemi anki bugwaljanza, diffiċli biex tiħu pensjoni deċenti meta t-tira u kollu ħafna persuni għet jissiltu għandek ħafna nisa eh, li huma għazit anzjani li għet jgħajxu fil-faqar. Inti t dwar id-dinja tax xogħol, din hija ħaġa li konstant eh, dejjem qed inbidel anki fir reġjun montanjuż jekk inti tiġi mill reġjun tal faham u tal-azzar taf illi eh, taf illi dana huwa anki iżjed minnu f'postijiet hemmhekk illi għandek bżonn il-taħriġ professjonali hemmhekk. Hawnhekk għandna noqogħdu attenti eh, għal dak li jixtiequ min iħaddem u xi jista' jipprovdu għall impjegati tagħhom ċili dawna jiġu faslin fil-ftejim tal-xol eh, fil-ġermania u hemm bil mal-impjegati mal wkoll fid-dibattitu politiku fil-ġermania dan l-aħħar mill-demokrati soċjali kien hemm proposta biex nimxu l-qoddim u eh, dina hija li għal periodu ta' taħriġ għal pereżempju tliet snin. Inti taqat ċertu numru ta', ta, ta, ta, ta taħriġ eh, kull sena eh, tagħmel ċertu ammont ta' taħriġ kull sena aħna nappoġġawh U naħsbu li dan huwa xogħol tal-Istat biex jipprovdi dan il-mudell biex joħloq din is-sitwazzjoni fejn impjegati verament ikollhom l-opportunità biex jieħdu it-taħriġ individwali adegwat illi jiġi mqassam mod ugwali bejn is-sessi wkoll dan il-postijiet. U fuq il-livell Ewropew hemm diskussjoni li għandna ikonna l-istess diskussjoni fejn inħarsu lej qafas Ewropew għal ħaġa simili di mhix ħaġa li tista' ssir biss fuq il-livell nazzjonali, naħseb li l-Ewropa għandha rwol ukoll hawnhekk. U nista' nimmaġina pereżempju l-Kummissjoni li toħloq xi kondizzjonijiet minimi għal xi ħaġa simili. Grazzi. Grazzi ħafna Sur Patri. Il-kelib li jmiss huwa Sur Starovic mill-Slovenja. Grazzi ħafna tal-li tajtni l-kelma se nitkellmu bil jina se nitkellem bil sloven lingwa li hija mitkellma minn żewġ miljun persuna. Nilqa l kulħadd kuntent fejn nista' niġbet l-attenzjoni għal fatt li waħda mill-prijoritajiet tal-Kummissjoni l-ġdida hija li tiffoka fuq id-drittijiet soċjali, ġifieri iżjed solidarjetà u Ewropa iżjed ġusta u dan se jfisser iżjed koeżjoni wkoll. Jina kontent li se jkollna iżjed dimensjonijiet soċjali fil-sistemi fil ekonomiċi tagħna dan iwassal għal żvilupp aħjar tar reġuni li iżjed ta' suċċess li jkunu iżjed ħodoru sostenibbli. il approċ di tal għal sfidi ekonomiċi hija dan huwa proġett mill-OECD u Jati iżjed bażi xjentifika għal l-iżvilupp aħjar u sostenibbli u għad kabbir ekonomiku. Dan il-proġett li huwa ġdid teknoloġi ġodda, definizzjonijiet ġodda u mudelli ġodda biex noħol u nfasslu politiki li fokaw fuq in-nies u l-benessri tagħhom. Dan il-proġett mill-OECD huwa marbut mal-isma data strategy u anki politika għad kabir inklusiv. L-Slovenja qed tipparteċipa f'dan il-proġett fil-fatt u għed eh, eh, eh, hija co-sharing mal-ħbib tal-proġett. L-Slovenja għadha tiffaċċa it kabir fitu li zaman m'għandniex biżejjed il- għawa eh, tal-xol ma nix bizzejiet ħaddima bil-bħiliet eh, xirqa. Eh, Naqas fil-suq tax-xogħol ta' dan il-ħaddima. Illa għaliex dan kien dan u l-każ għax fil-passat ifukajna biss fuq is-suq. Sibna li suq isib soluzzjonijiet għal problemi kollha iżda dak kien approċċ ħażin fid-disajnijiet jiena suġġerejt approċċi ġodda għall prim Ministru iżda u għal illi ma jwiġibx għal dawn approċċi l-ġodda u bekk nittama illi l-investimenti fil-Unjoni Ewropea fil-ġejjeni fix-xjenza jitlu anki fis-soċjetà u kif is-soċjetà u l-istituzzjonijiet jaħdmu u biex insibu soluzzjoni ċirqa li jkunu iżjed effiċenti biex l-istituzzjoni soċjali jkunu iżjed effettiva, l-Europa tkun iżjed effettiva, bej wieħed u ieħor 56% ta' tfal li mor l-iskola llum wara li lestu l-istudji tagħhom ikunu qed jaħdmu f'qasam li ma jeżistix illum. Grazzi ħafna, Sur Sarovic. il kelimni li mis. Signora Kretu mir rumanija il-kelma lilek, grazzi ħafna, President, esis kollegi. Huwa importanti ħafna li nitalmu mill-esperjenza ta' xulxin Iżda sfortunatament ninsabu f'mument fl-istorja fejn irridu nimmaġinaw esperjenzi li qatt ma kellu dawn l-esperjenzi qabel. Ir-raba eh, rivoluzzjoni industriali qed isseħ permezz tan-negozji eh, mingħajrna jew le fis-settur kummerċjali ma, ma jimpurtax fir-rigward tal-impjiegi sħaħ Eh, li kulħadd jaħdem fil-gwad tal-pensjonijiet, il-sistemi budgetarji, il-finanzjara l-edukazzjoni jew li jżommu privatezza. Mhuwiex dmiru, iżda dmir tagħna barra minn hekk l-Unjoni m'għandix is-sovranità diġitali dawk li qed imexxu l-servers jistgħu jikkontrollaw l-imħuħ tagħna kif aħna rajna diġà anki matul l-elezzjoni parlamentari jew referenda ir-robots u l-computers se jissostitwixxu iżjed eh, attivitajiet li tradizzjonalment isiru min nies. Is-sistemi tagħna tas-sigurezza eh, soċjali huma kienu bbażati fuq il-ħsieb li kulħadd kellu xogħol stabbli u fit-tul illi jikonna istituzzjonijiet li jistaw jġibru l-flus u il-frontieri li jistaw jiproteġu l-kapital. Il-kapitali, il-realtà digitali hija totalment differenti, għanna bżon ta' miżuri innovattivi ġodda u għanna bżon ta' regoli u taxxi ġodda eh, globali għal dinja mingħajr frontieri u setat biex ninforzaw il-dawn il-regoli u it-taxxa u rrida politika u rrida politika għada niqsa u l kapaċità niqsa wkoll. rridu nżommu f'moħħna li l-kontroll mhux dejjem ikun effettiv iżda nistgħu nibdew billi natu setan n nes edukazzjoni, edukazzjoni, edukazzjoni kif diġan tqal. Mux bis għatfall, mux bis għal-għazazax, eh, fit-tul, fil-ħajja, tul il-ħajja biex tirriżisti biex tadatta, biex tbiddel xolok, biex tibda attivitajiet indipendenti u li zjed li jibqa' dej u l-miżuri li zjed effettivi eh, politikament. Iżda din il-miżura tfisser li għandna nbidlu l-prioritajiet tagħna fir-rigward tal-infiq budġetarju. Illum u mhux wara xi 10 jew 20 sena. Grazzi. Grazzi ħafna. Ikkellim li miss. Signora Makaru mill-Kroazja. Grazzi. Grazzi ħafna, Signora President, nixtieq nilqa l-kollegi kollha hawnhekk. Kulħadd jaf il-fatt li l-industrija tal-Unjoni Ewropea trid tkun kompetittiva fil-rivoluzzjoni digitali u Eh, mal-izvilup tal-ħiliet digitali dan ifisser li l-bib tal-ekonomija digitali tista' tinfetaħ dan ma tistax tiżviluppa jekk ma naħdmux fuq in-noqqas tal-ħiliet digitali u kif diġà semma diversi drabi l-lum il-ħiliet digitali se jiftħu il-bib għax-xogħol ġdid ta' ċittadini kollha kemm huma tal-Unjoni Ewropea. In-noqqas tal-ħiliet digitali diġa' fi restrizzjoni għall iżvilupp tal eh, fl-Ewropa. L-Ewropej għandhom ikollhom xogħol għandna nipermettu l-kumpaniji tagħna illi kollhom aċċess għal ħafna talenti digitali. Mhux biżejjed persuni fl-Europa li għandhom il ħiliet digitali meħtieġa u bekk għandna xogħol illi impjiegi li ma ximtlaw fil f'ħafna setturi r-rata tal-qat fost iż-żgħażagħ bejn il-15 u l-24 sena fl-Unjoni Ewropea huwa kważi ta' 20% iżjed minn terz minn min għawa tax-xogħol fl-Ewropa jew 45% tal-, tal ta' ċittadini Ewropej għandhom biss il-ħiliet digitali bażiċi rridu naħdmu ehm, naġixxu b'mod urġenti u inħarġu xi miljun żagħżugħ żagħżugħa biex jimlew ix-xogħol fis settur digitali permezz tal-apprendistat, internships, it-taħriġ billi impoġġu fil-post il-programmi tal-xogħol fuq meta ta' żmien qasira rridu nerġa' nħarġu il-qawa ta' xogħol tagħna rridu nużaw il risorsi disponibli u ninvestu fil-ħiliet digitali rridu nżidu l-kuxenza, nramu l-kuxenza fil ta' dan il-ħiliet u anke għal-parċipazzjoni fil-suq ta' xogħol. Irridu nenfasizzaw li l-xogħol tal-ICT għandhom kondizjonijiet favorevoli ħafna għan-nisa kif ukoll l irġiel u diġà semma li għandna eh, għandna firda bejn is-salari bejn eh, differenza bejn is-salari tan-nisa u tal-irġiel u fil-pensjonijiet u anki ħinijiet ta' xogħol flessibbli punt importanti fil-naħa privata u fil-ħajja privata u professjonali u digitalizzazzjoni u automatizzar tal-proċessi tal-kumpaniji eh, fih valuri li titgħallem il-ħil ġodda dan ifisser xogħol ġdid impjiegi ġodda żviluppi fix-xogħol tal-kumpanija kumpaniji kif ukoll fis-setturi privati. Grazzi ħafna. Il-kelim li miss Sinjura Kutrakuma minn Ċipru, il-kelma lilek. Grazzi ħafna. il-xogħol fi ċipru tal ta' tħassi problema tal-riżultat tal-politiki neoliberali fl-Europa priorità nata il-xogħol iżjed każwali iżjed minn xol xogħol eh, dejjema u għal nies li biex iżaza biex ikunu jista' jagħmlu kontribuzzjonijiet tal-pensjonijiet iż-żaza qed eh, joħorġu qed jitilqu mill-pajjiż biex isibu xogħol barra, il-pensjonijiet niżlu naqsu u il- gruppi soċjali valuri eh, ta' valuroli għandu eh, jinsabu f'pożizzjoni eh, ħażina uh, il-pilastru Ewropew ta' dritti soċjali jitkellem dwar kemm hu importanti li ngħinu n-nies li jinsabu fil-settur ta' xogħol li qed ibatu minn problemi tal-marginalizzazzjoni, l-iżolament, eċċetera il-tħul għal-familji naqassaw mill-2008 u n-numru ta' persuni li huma fqar għal għandhom għandhom xogħol huwa ta' tħassib. U b'hekk jiena favur l-idea li ikonna eh, paga minima Ewropea. U jiena mħasba sew eh, fuq l-idea li nirristrinġu il-bargaining kollettiv rigward tal-ħaddiema importanti illi nkunu nisa naġġustaw il-pagi skont il-kompetitività tal-kumpaniji. Επικρατήσει ο στόχο τη ανταγωνιστικότητα ή το αξιοπρεπέ επίπεδο διαβίωση. Il-mistoqsija hija x'inhi x'qegħdin nagħmlu mhux qed nagħtu prijorita biss il-kompetizzjoni ma naraw il-xogħol il ħadima ħaddiema għandhom xogħol diċenti. Importanti li jkollna qafas regolatorju għal forum ġodda ta' impjieg biex il-ħaddiema ikunu jistgħu jaraw il-collective agreements tagħhom il-ftehim kollettiv tagħhom ikun implementat. U li kollom standards minimi garantiti u li jaraw illi postijiet tax xogħol ikunu sikuri għal dastant. Aħna rridu monitoraġġ u naraw illi xogħol ġdid li jinħala ikun diċenti, dinjetus u li jħares id-drittijiet tal-bniedem. Nixtieq ngħid li jiena mħansba minn dak li smajt mill-Kummissjoni u oħrajn fuq il-panel. L-idea hi li m'hemmx iktar kunċett ta' ħajja xogħol għal ħajtek jaff illi tbiddel xogħolok għaxar darbiet ħajtek. U l-idea illi e, taħdem wara li jkun irtirajt ovvjament l-ideja li kollok il-talim tul il-ħajja u t taħriġ tul il-ħajja sabiex in-nies ikun jistgħu jkomplu jaħdmu. fil greċi dejjem kien hemm idea li kien hemm li dak li jkun ħajkollu xogħol għal ħajtu. U jiena dejjem ipprovajt illi eh, xogħol intejjeb fej qiegħda u fiex qiegħda biex insir aħjar, imma diffiċli mill-ġurnata mid dak li jkun biex jibiddel ix-xogħol kif inhuma l-affarijiet. Is-Sur Tuxek minn Kroazja. Grazzi ċer, eżis kollegi. Meta nindirizzaw punt importanti bħal dan u l-sfidi li għatu għabtu wiċċhom maħħom il żgħażagħ fis-suq. Ma nistax nagħlqu għalina l fat li għaddejn kriżi demokratika il-fiduċa fl-Unjoni Ewropea tonqos b'xi 20%. Il- Iż-żazda ħiridu jiku jisiru ġenituri u jaħdmu, imma mhux dejjem ikun faċli wieħed jaqgħad il-ħajja tal-familja mal-ħajja tax-xogħol. Min jaħdem nar taħat, per eżempju, ma mbagħad il-kura tat-tfal, eh, child care, mhux mhux eh, disponibbli nar taħat, ġifieri ma jistax ikun. Hemm ukoll fil Um, kindergartens u fil-crashes. U anki biex il ħaddim jaddattaw ix-xogħol għal ħdirijiet tal-ġenituri hija diffiċli. Ħafna drabi nisambati jispiċċaw jgħidu jirflataw xogħol biex ikunu jistgħu jieħdu it-tfal. Hija mhix fl-interess ta' tal-gvern li jagħtu privileġġi lil ħaddiema eh, li għandhom it-tfal. Allura parti il-miżuri jridu l-istati membri aħna rridu għajmu koxjenza fost il-ħaddiema eh, min iħaddem propjament biex ikun hemm iktar sostenibilità fis-sistema. Aħna rrid nikkonvinċuhom li dawn idu jerfgħu parti mir-responsabilità tal-qasam billi naħolqu kondizzjonijiet li favorixxu l-familja. Per pereżempju, account li jistgħu jsiru skont il-ħin tax-xogħol. E, u aħna rridu nkunu nistgħu inżommu miżuri li huma jfavorixxu l-familja grazzi tassew. Siru sikut. Ovvjament l-antiċipazzjoni tal-ħiliet iktar informazzjoni fuq l-upskilling u reskilling eh, u aċċess aħjar għal korsijiet online, korsijiet eh, mirquma ta' posta u li fuq il-ħiliet li aħna nkunu ksibna u barra l-ħajja ta' xogħol u l-akademja kollha jikkontribwixxu għas-tranzizzjoni soċjetali li għandna bżonn. Din tranzizzjoni ħadd wassalna għal ġejjini aħdar diġitali Imma irrid nisħaq li eh, irridu naħdmu kif intqal anke b'Kumissar Schmidt, naħdmu fuq il-kultura, mentalità tan-nies. Qed nitkellmu fuq l-upskilling u reskilling. Hija opportunità, opportunità biex dak li jkun ikollu iktar xogħol u dħul. Imma Peress li nies li għandhom iktar livell qoli ta' edukazzjoni ħajjedu sem fil-talim tal-ħajja iktar minn persuni li m'għandhomx edukazzjoni eh, ta' dak il-livell, ma narridu naraw x'inhu l-iskili għaddejjin minnhom dan in nies biex aħna nkun saw ngħinuhom jitlob dan it-tip ta' programmi ta' salim tal-ħajja pereżempju fl-Estonja eh, ħriġna banalizzi ta' studju u ħareġ illi dawk li tilqu mill-iskola kmieni u dawk minnar kwalifiki formali jiksbu il-ġodda mill-xogħol, mill-YouTube, mill-ġenituri, tal-mu manfushom, ġifieri. Umma l-problema jwa iva stess ma jarawhomx li jom infushom bħala studenti u kampanji kollha illi huma eh, jgħodu jgħidu nek, jgħi studja unek, jgħi parteċipaw fit talim tul il-ħajja, jgħi ħili ġodda, dawna jgħas biss jafu bijom dawn il-kampanji, dawn il-sejħiet, għalihom ma jgħaddux għalihom għaliex huma ma jħossuhomx li huma l-miri ta' dawn il-programmi għax huma kellhom esperjenzi negattivi bl-iskola, bl-istudju u allura l huma jgħidu li dawn ma jgħaddux għalina. Allura approċċ differenti biex il-persuni li ta' sew iridu għandhom bżonn dan l-upskilling u reskilling l-iktar sabiex dawn nkunu nistgħu infemmuhom illi għalkemm l-esperjenza tal-passat tagħhom forsi kienet waħda negattiva ma jfissirx illi mhumiex kapaċi illi jakkwistaw ħili ġodda eh, jew illi l-programmi mhumiex se jinkluduhom. Let's work on the mindset of people and uh, this will take us to the uh, smarter and more Jena aħna fuq il-mentalità ta' nies biex ikonna għam għawa eh, ta' xogħol li tkun iktar b'saħħitha u għalija. Grazzi ta' sew. Is-surpriz minn Spanja. Grazie, signora Presidenta. Hablo in castellano. Grazie, ħafna, signor President. Nitkellem bl-Ispanjol. Għandi Zoċ tfal ta' 8 snin u 10 snin u huma konvinti illi eh, meta huma ħajibdew jitlu meta jibdew jħorġu jaħdmu jagħmlu xogħol illi jeżisti bħalissa iżda jiena naħseb illi huma jaħdmu xi ħaġa li bħalissa ma teżistix. Naħseb illi issa qegħdin nitkellmu fuq eh, affarijiet li rridu niddiskutu. Pereżempju kif għandna nibdlu eh, sistema edukattiva għal dan is-suq tax-xogħol daqshekk dinamiku din hija xi ħaġa li verament hija importanti. U eh, rridu naraw ukoll x'inċentivi nistgħu eh, noffru wkoll anke eh, kif smajna fil-Ġermani, jiena naħseb illi rridu naraw illi aħna nkunu kapaċi illi mhux biss noħorġu b'kapaċitajiet ġodda iżda naħseb illi rridu nkunu wkoll lesti li nidattaw dan kollu għal ħajja ehm, ta' kuljum jiena minn Spanja fejn aħna qegħdin nirregolaw ukoll eh, il-sistema tal-qat. Issa aħna qegħdin naraw li għandna żgħażagħ li huma l-iktar imħarġa allura hemm rabta bejn dak li suq tax-xogħol għandu bżonn u dak li jistgħu joffru il-żazah iżda nafu li forsi għandna żazah li huma verament imħarġa tajjeb iżda mhux m'għandhomx il-ħiliet li għandhom bżonn dawk li qegħdin joffru x-xogħlijiet jiena naħseb illi rridu Ngħidu wkoll li l-isfid tagħna fi Spanja, l-isfida tagħna fi Spanja kif ukoll f'pajjiżi oħrajn iridu nagħtu wkoll l żażaħ tagħna l-kapaċitajiet biex idaħlu wkoll dawn eh, il-ħiliet fit-taħriġ tagħhom. U naħseb li xi ħaġa importanti ħafna hija li rridu nkunu iktar qalbina, eh, rridu nagħtu ukoll koll taħriġ li għandhom bżonn dawn, dawn iż żaza Issa dan suppost ilna li għamilni. Naħseb illi l-Europa 2020 għandha ħajkolla bżonn ħafna ukoll taħriġ. U rridu naħdmu bażi ta' dan biex il-bidla diġitali ma jkunx mod ta' kif aħna nagħmlu iktar differenza bejn iż żaza iżda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 il-grupp. Għarna f'ser tajab li kullħat, il-grupp politiku li jett nirrappreżenta verament jgħat eh, jkun parteċipi ħafna fil- f'dan f'din il-ħidma aħna naħsbu l-edukazzjoni mhix biss kwestjoni ekonomika. Eh, iżda aħna rridu naraw illi eh, l-awtoritajiet pubbliċi rridu jiżguraw illi kulħadd ikollu l-aħjar tip ta' edukazzjoni possibbli biex kulħadd ikun għandu l-istess ħiliet u l-aħjar ħiliet fideh. Irridu naraw ukoll x'tip ta' edukazzjoni ġenerali qed tingħata lil e, fuq il livell tal-bachelors ukoll. U anke nafu li f'pajjiżi bħal Franza aħna qegħdin inserħu fuq bażi komuni li tintegra erba' eh, elementi ġodda. Illi qiegħda tipprova tinkludi wkoll dawk li huma marginalizzati apparti minn hekk l-istudju tal-lingwa nazzjonali tal-pajjiż hija xi ħaġa importanti ħafna u dan jirrikjedi wkoll l-istudju tal- Eh, l-istorja u tal-kultura nazzjonali għandu jkun hemm ukoll kontenut matematiku fit-talim ħalli bekk jista' jkun hemm ċertu eh, indipendenza teknika wkoll. Jiena naħseb illi għandu jkun hemm it-talim ukoll tal-talim tal-lingwa oħra eh, nazzjonali li forsi mhijiex il-lingwa materna ta' dak il-persuna ħalli bekk ikun hemm iktar eh, possibilità li wieħed leda adatta għal ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol. Naħseb li din l-edukazzjoni ġenerali dawn l-elementi bażiċi huma verament importanti ma nistgħux inċaħdu lil ħadd minnhom dan jista' jikkontribwixxu wkoll sabiex bekk jista' jkun hemm iktar ehm, territorjalità u naħseb li l-eċċess tal-użu eh, tal-informatika tista' wkoll tinħass f'dan l-aħħar ftit snin fil-iktar żgħażagħ. Jiena naħseb li dan nista nitkellem dwaru u um, da ma jfissirx illi dan irrid jibdel il-kultura ġenerali. Iżda din hija xi ħaġa li għandha tkun ta' tagħlim bażiku, din hija xi ħaġa li verament hija importanti għal kull persuna. Naħseb li dan għandu jkun kompatibbli u għandu ikun qed jiżisti fuq l-istess ħin ma' żvilupp tal-kapaċitajiet u ħiliet b'konsiderazzjoni ta' żminijiet li aħna din ngħixu fihom dawn il-kapaċitajiet brabta mal-Aġenda Ewropea l-ġdida għandhom ikunu kapaċitajiet eh, tajbin li jkunu proporzjonati wkoll brabta mal-settur privat u l- tiġijiet ta' dan is-settur kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll barra mill-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb li b'dan il-mod dawn il-kapaċitajiet għandhom ikunu żviluppati jekk nżommu f'moħħna l bżonn li aħna rridu ntejbu eh, taħriġ professjonali ma jistax ikun hemm diskrepanza kif hemm fi Spanja bejn il-ħtiġijiet ta' taħriġ tas settur privat tal-ekonomija u n-numru ta' ehm, studenti fl-università jien naħseb li din hija diskrepanza eh, ekonomika u din dan huwa frott eh, ta' ħafna frustrazzjonijiet jekk ikun hemm ħafna nies li huma gradwati u fl-istess ma jistgħux jiksbu eh, xogħol deċenti din hija xi ħaġa li hija verament problematika. Eh, kull persuna qiegħda titlob illi x-xogħol ikun eh, imħallas b'mod eh, deċenti u lis soċjetà wkoll tagħti valur x xogħol li tagħmel din il-persuna. Irrelevanti x'tib ta' kwalifika jkollha, grazzi. Muchas gracias. Grazzi. Mela nalqu lista tal-kellima tal-lum. Ndur il-panelists. Smajna ħafna punti interessanti, kommenti anke mistoqsijiet li ġejjin minn eh, eh, rkejjen differenti tal-Ewropa. Kien kwistjoni partikolari naħseb li kien komuni li kellu li kien impatt tal-rivoluzzjoni diġitali fuq is-suq tax-xogħol. U peress li l-Kummissjoni ppubblikat illum l-ewwel komunikazzjonijiet fuq il-dat diġitali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 biss probabbli il-biċċa kbira tax-xogħol li jeżisti u ser jitlob il kulħadd li jinvestu fil-arfin. L-ewwel ħaġa nixtieq nirrepeti hija li meta tinvesti fl-arfin, meta tinvesti fil-taħriġ, huwa aspett pożittiv, mhux restrizzjoni, ma ċans ġdid li trasmettu li lil kull min qed jieħu qed jieħu ħsieb u qed jinkwita li dan huwa importanti li nħarsu lejn impjieg li ngħidu li aħna ma nistawx, mhux se nħallukom waħedkom u jfisser li responsabbli kollha fuq livell pubbliku l-Stati Membri, l-Unjoni Ewropea ovvjament ukoll imma wkoll is-settur privat għandhom jħolqu u jtejbu l-qafas ta' kormonet ta' taħriġ kontinwu. ir revoluzzjoni diġitali teħtieġ illi aħna nbidlu perspettiva eh, li nbidlu id-dimensjoni. Din ħaġa li jena notajt minn jattu intom li effettivament hija problema u l-fatt illi huma dawk illi huma l-inqas imħarġa li inqas qegħdin investu fihom. U ħafna drabi huwa x-xogħol tagħhom illi jispiċċa meddet l-iktar. U l-isfida hija illi ikonna metodi ġodda, metodi tajbin biex dawn il-ħaddiema l-impjegati bagħtuhom lejn il-taħriġ. Huwa minnu illi ħafna hawnhekk forsi ma nafx kif takru fil-fatt l-att pożittiv tax-xogħol, allura rridu nimmaġinaw metodu ġdid. Biex nedukaw, nħarġu, nagħtu perspettivi ġodda u nagħtu kol opportunitajiet ġodda ir-revoluzzjoni għaliex irridu nbidlu l-mod ta' kif aħna nħarġu. It-tielet punt hija huwa li ħafna drabi spiss huma l-ħaddiema l-iktar eh, li għandhom età. Meta ngħidu li għandhom iktar età eh, eh, huma dawk li r-rata qed tikber ehm, illi qegħdin jabatu. Aħna għandna bżonn illi mm, konna xi tip ta' Eh, ta' tal-lim digitali għax daw ħafna drabi huma li batu fuq dan ir-rigward f'xogħolhom u għalhekk jitilfu xogħol ma jidu xogħol ġdid, imma mandiġ tkun ta' diskriminazzjoni meta ngħidu lifelong learning il-taħriġ tul il-ħajja jfisser tul il-ħajja kollha. Anki wara l-ħajja professjonali għax il-Kummissjoni qed eh, tnied din l-ideja ta' xi hija attiva. Aħna però rridu naraw li jkollna aċċess għall formazzjoni għat taħriġ. Aħna wkoll eh, nismajna fuq żgħażagħ Zaza huma inqas inqas preżenti fi teknoloġi ġodda meta nħarsu lejn sfidi, pereżempju in nisaw l-irġiel jew il-bniet u s sobin il bniet qed imorru aħjar fil-skola. Ġirin meta nġuwa x xogħol għall-impjeg dan id-distak li konnem bejn l-iskola, bejn il-suċess mizikrom l-iskola u fil-ħajja ta' xogħol irid jiġi eliminat. U dan kollu fid-daw tal-bidla digitali. Barra minn hekk. Aħna għandna impriża kbira qudimna meta ngħidu meta nħossu illi fis-snin li ġejjin u meta ngħid fis-snin li ġejjin jiġifieri mhux 20-30 sena oħra, il-ħames, sitt, seba' xar snin oħra snin li ġejjin 'fisser illi irrid nirriformaw, nirrikwalifikaw in-nofs eh, u anki forsi iktar minn nofs tal-ħaddiema. Qed nitkellmu bejn 100 sa 120 u 130 miljun ruħ. Hija sfida enormi. Li hija waħda kbira finanzjarjament ukoll ma nistgħux inġestuha mingħajr budget pubbliku. Ma nistgħux inġestuha mingħajr investiment. Jina ħanajt investiment li tinvesti fil- bl-arfin, fil-kompetenzi. Isek qed investi fil-magni, fil-robots, fil-computers. Għalhekk inti titbidel il-perspettiva, ħna id bidlu il perspettiva Ah, dwar it-trattament dan it-tip ta' investiment fuq il-livell ta' imprizi, fuq il-livell ta' possibiltajiet ta' ah, ah, tarfin u tal-naqis tal-kontijiet tal-imprizi. Dak li huwa l-accounts. Aħna fuq l-aġenda, kompetenza tal-aġenda, eh, l-aġenda hija waħda li tiġi msarfa skont l-esperjenzi l-kulturi il-dewmien jew anki l-avvanzi li saru u illi aħna nimxu skont l-eżigenzi differenti, pereżempju l-AI, illi ħan trasformaw l-imprizi, il-mod ta' kif niproduċu, il- Setturi li jintuxasmu mas saxħa eh, karriri mediċi. U allura jridu ħna din il-bidla. Imma rridu dan fiduċja. Mela, aħna kol wkoll nagħtu fiduċja wkoll għaliex ħafna xogħol ħajinbidel. Imma jista' jinbidel u jrid jinbidel għall ħjar inqas dependibilità u repetizzjoni, xogħol repetitiv fuq il-magni, ejja naħtfu l-opportunità li nużaw il-kreativita tal-bniedem, l-empatija, ix-xogħol komuni. Xogħol flimkien. Jiġifieri għalina hija il- huwa l-futur tagħna li qed qiegħed fiż hawnhekk. Il-strateġija fuq il-digitali pereżempju qed titlaq minn dak il-punt li s-suċċess dik il-strategija li jumbat aħna nkunu nistgħu nuru wiċċna fuq livell internazzjonali meta biex nqablu ruħna mal-kompetituri tagħna Stati Uniti, Ċina u oħrajn. U għal daqstant li ninvestu fil-bniedem, fil irġiel fil-nisa, fil-tfal. Il-bira kena dibattitu fuq il- garanzija tfal, il ċal garanti. Nasib li nistaw nirbħu din il-battalja u nistaw nitrasformaw l-Ewropa li hija seta gwira ekonomika biex kun tista tkun iktar settata fil-ġejjini. Grazie tassew. Grazzi ta' dan ix-xogħol. tiegħek u grazzi tal-introduzzjoni tiegħek. Inti qed li nitalmu minn xulxin. Smajna minn eh, interventi minn partijiet differenti tal-Ewropa. Nirri nisimaw ukoll minn ħatijak dwar din id-diskussjoni x'għandek xi tgħid. Iva, grazzi tassew, Sinjura Ċer. Nejva tal-lim ħaġa jkolli ngħid. Jiena l-kummenti tiegħi ma se naħdem fuq l-ambjent diġitali u min qed jagħmel din il-bidla. Aħna nafu illi l-bniedem mhuwiex eh, partni minn din il-kwistjoni iktar. qed naħraw illi dan ħad tkun issa xi ħaġa ġejja mill-ispazju. Xi ħaġa li ġejja mill-misteru. Imma fil-verità li aħna qegħdin nagħmluha din il-bidla mhix xi ħaġa li ġejja waqgħet mis-sema di, aħna dawk illi e, aħna daw dawk illi rridu nagħmlu x-xogħol diffiċli iktar faċli jew illi aħna rridu illi flok il-bniedem e, insostituxxuh b'xi ħaġa oħra. Forsi fil-verità mhuwiex il-każ imma x'inhi s-sitwazzjoni fil-verità psikoloġikament. Kif qed inħarsu lejn l-era diġitali? How we are dealing with it. Is it bad or good? Din nittrattawha. Iktar faċli tikkontrolla kwistjoni diġitali minn bidla fil-klima, per eżempju. Nistgħu nbidlu affarijiet, ċertu affarijiet, per eżempju, nbidlu il- l-effetti nistgħu naġixxu imma meta niġu l-pjaneta għandek u dejjem sfidi kbar milli tikkontrolla d diġitalizzazzjoni jew li tagħti ħiliet ġodda. Jiena nittama' illi il-konsum tagħna ħajjen bidel. Ma tantx għandna bżonn daqshekk prodotti. In-nies iktar taħarsu li esperjenzi xi ħaġa nitmur lil in fil-ħajja tagħhom. Din hija sfida ma kif possibilità settur tas-servizzi. Ġifiri, li meta wieħed jgħid ma saċen insib xogħol ieħor Nasab li s-sut s servizz jista jieħu pass taġgant jissa fil-snin li ġejjin. Forsi għazbis qed nirrealizzaw għadi. Ma Forse issa għandna mentalità li għandna bżonn iktar prodotti imma forsi mis-sena d-dieħla nirrealizzaw illi mhumiex id daffer tangibli li għandna bżonn. We need something different to replace that in our life. Nix bżon konsmaw daqsek, għanna bżon ċaħġa iktar eh, iktar iktar iktar diffiċli li tesprimija. Inti tista ta' edukazzjoni l-nies. Tista issaqsi u koll nin nies kif l aħjar li tallem, xi trid tallem, trid titallem. Illi il-korsijiet ikunu ktar apposta lihom xiri xiridu mill-ħajja, xiridu jagħmlu. Di tal-xoħija hija eh, problema eh, fl-Ewropa, aħna eh, demografija li qed u m'għandniex biżejjed trabi kif qal il-kollega tagħna wkoll mod tajjeb ħafna ħanensew il-ħajja tal-familja, ir-rat irridu tfal u familji u possibilitajiet biex ikonna sistemi flessibbli biex ikonna xi ħaġa oħra wkoll. Nispiċċa billi ngħid illi aħna rridu illi nagħtu tama lil min m'għandux tama, ħila għal min m'għandux ħiliet. U fiduċa il min bandux il-fiduċa naħseb li dan huwa mm, dinja biex xollina l-kol. Grazzi tassew ta' din id-diskussjoni tajba. Ferm. Thank you very much and now we will travel from the north to the south. Mela se ngħaddu mit-tramuntana nofsina għaliex kien hemm ħafna interventi hawnhekk mill-Kroazja pereżempju, jiġifieri naħseb illi l-agenda, din hija fuq l-agenda eh, għall-Kroazja, hija kol għall-Presidenza ġifieri ħantur li Babic biex wieġeb forsi wkoll Finlandja. Signora Hransova. Ovvjament, jiena naqbel ma dawn il fermijiet jiena diġa qed fil komment introduttorju tijaj, li naqbel imma ħadd kost li smajt eh, interventi Iżi kienem minn min rid fuq il natura dinamika fuq il- suq tax-xogħol fl-Ewropa. Mena rridu illi mobilta tal-ħaddiema rridu jibqgħu illi l ta' xin rridu jkunu iktar għolja, iktar xogħol irid isir. Is-suq kif edna llum ma jistax jitratta dawn il-problemi. U 65% ta' min hija gradwa mill-università jitlu eh, eh, eh, professjonijiet li m'għadhomx jeżistu jew li u ruħhom għal professjonijiet li m'għandhomx jeżistu. Kif qalet il-kollega, il- l-età minimanda hija xi ħaġa hija xafra taqta fuq iż-żewġ naħatu. Mhux se nitalmu ħafna jekk il-persuni tirati mhux se ngħinuhom li jirġaw jaħdmu, jek ovvjament jistaw jaħdmu u jistaw tkunu ta' għajnuna għal posta xogħol u jistaw jissostitwixxu x-xogħol pal-muma is-sat servizzi u mentors li jistaw jistaw jiservu pala mentors għal ġodda zaza aħna għanna kenna edukazzjoni eh, tul il-ħajja u meta sur Schmidt introduċa ruħu l-Parlament Ewropew tkellem fuq l-upskilling, upskilling u reskilling. Is-suq tax-xogħol huwa dinamiku ħafna, mhix xi ħaġa statika, u l-bidliet kollha li għaddejna minnhom huma importanti il-reskilling, l-upskilling, il-talim tul il-ħajja. Sinjura Miller mill ġermanja wkoll qaleta meta qalet illi xi affarijiet jistgħu japplikaw jew le għal xi pajjiżi oħrajn le. L-importanti huwa li l-Kummissjoni Ewropew u l-Parlament Ewropew jistgħu jajnuna illi niksbu ċertu informazzjoni ġdida u iż-żgħażagħ permezz tal- Youth Guarantee Ewropew ser eh, jipprovdi li kulħadd bid-dritt li jaħdmu li jipprovdu eh, xogħol indaqs u pagin indaqs għal xogħol indaqs. Dan huwa dak li ntqal mill hemm kollega fl-indirizz taħal dan il-Parlament. Jiena ħadd gost illi kellna dan id dibattitu Naħseb illi kif intqal din hija xi ħaġa illi hija diskussa fis istituzzjonijiet Ewropej minn imma jrid tiġi diskuss ukoll parlamenti nazzjonali. Li diskutu x'niddiskutu qed niddiskutu il-futur tal-Unjoni Ewropea kollha hi. U fatt li aħna bħala nġnus qegħdin ġens qegħdin nixieħu. u eh, bajnuna mill-Komissarju għad demokrazija aħna kanna bżon insibu mezzi ta' kif nikzbu eh, rata aħjar ta' xinu u naħseb jek nirnexxu jek nixxu f'kollha. Thank you very much eh, for your comment. Grazzi ħafna ta' dawk il-kommenti ta' konklużjoni wissa l-aħħar skur żgur mhux lanqas is-Sinjura Miller għall-Ġermanja ġifieri. Ma nafx inti kif tista' żomm bilanċ bejn dawn l-intervanti li għadek kemm smajt ħalli fidejk. Grazzi ħafna. U naħseb illi hija xi ħaġa sabiħa li għadna hawnhekk ukoll minkejja li sar ftit ħin, jiena naħseb hija xi ħaġa sabiħa illi l-edukazzjoni li tkompli wieħed eh, jeduka ruħu hija xi ħaġa li aħna rridu naraw jekk aħna ixħatejna din biex eh, naffaċċaw ukoll il-bidliet illi rridu nagħmlu jiena naħseb li din xi ħaġa verament importanti. Kena diskussjoni interessanti ħafna anke fuq eh, il-suq jiena naħseb li fil-kuntest tal-edukazzjoni tradizzjonali aħna kollha tajna tweġiba minħabba l-edukazzjoni huwa dritt tal kulħadd kulħadd kull tifel tifla għandhom id-dritt għall-edukazzjoni naħseb li anke fil-kuntest tal-taħriġ eh, għal xogħol din mhix xi ħaġa li huwa dritt iżda għal raġuni naħseb li rridu naraw illi eh, l-edukazzjoni huwa dritt li għandu jibqa' jservi matul il-ħajja allura x'għandna nagħmlu rridu nibdlu l-infrastruttura b'tali mod illi d-dinja tax-xogħol tista' tkun xi ħaġa illi tgħin lil ċertu nies eh, biex jadattaw nagħti raġun lill kollega minn ċipru. Jina naħseb illi huwa riskju jekk eh, l-ambjent ma jkunx tajjeb biżżejjed, jekk qed ma jkunx jista' jadatta ruħu, naħseb illi dejjem m'għandux ikun lan tal-istat biss. Iżda l-Ewropa żgur ħadd titlef minn din l-opportunità. U l-kollegi mill-Estonja wkoll għamlu ċara li iva aħna rridu nindirizzaw koll lil daw kolla illi jridu jagħmlu xi ħaġa iżda mhux hekk biss minħabba illi bosta xogħlijiet oħrajn jistgħu jkunu perikolati u anka fuq il- lingwi, il-tarif tal-kompjuter, etc. Dak li huwa verament importanti huma kwistjonijiet li għandhom xi jasmu wkoll mal-kreattività, l-possibilità li wieħed ikun iktar kritiku janalizza l-affarijiet ma tajb dawn huma kollha verament punti importanti ħafna f'dan kollu. Sinjura Makkar ukoll ta' ċara din il-kwistjoni ta' jekk aħna aħniex pożizzjoni li eh, noqogħdu attenti għal fake news ukoll għamlu distinzjoni bejn dak li huwa fake news u le. Aħna ninsabu f'pożizzjoni biex ehm, nieħdu azzjoni u nkomplu niżviluppaw liċ ċittadini tandi mhix biss kwistjoni tal- l-ekonomija, iżda s-soċjetà tagħna l-mod ta' kif aħna nistgħu nkomplu naħdmu jekk nistgħux nkomplu naħdmu f'Ewropa maquda jew nkella għax ħankomplu ninfirdu minn xulxin. Grazzi. Grazzi għanna intervent tal-aħħar minuta. Iva, minna minnaħat tal-Kumitat tar reġuni Sur Karazzjoni li kien rapporter għall politika soċjali li jishtiq jitkellem għal minuta jekk jogħġbok, Sur Karazzjoni. Grazzi ħafna, eżis coachers, eżis membri tal-Parlament Ewropew, sinjuri jiena mill- Kumitat tar reġuni mill-Assembleja tal-rappreżentanti tar-reġuni u aħna fil-Kumitat tar-Reġuni ħan ħafna fuq eh, l-upskilling ħalli bekk nippruvaw nindirizzaw dan kollu fil-kontest ta' tranzizzjoni ġusta aħna konvinti illi l-aġenda tal-ħiliet hija verament importanti naħseb l-aġġornament ta' dan għandu jsir anke b'referenza mal-kondizzjonijiet u ehm, naħseb l-investiment fil-kapital uman għandu jidher bħala investiment jinkludu wkoll attivitajiet ta' outreach fejn qed naraw li l-individwi mhux tikollhom taħriġ biżżejjed il-kooperazzjoni tkun iżviluppata bażi ta' Eh, sħubijiet mal-autoritajiet reġjonali u lokali mal-ħaddiema kif ukoll mal-partijiet interessati tas soċjetà ċivili ħalibek inqisu wkoll il-kwalifiki li hemm bżonn biex nagħtikom ukoll eżempju fuq il livell lokali xi ngħidilkom milli bil-programm Learn Again mill-Municipalità um, ta' Fungerija kien hemm ħafna nies mill-Komunità ta' Roma li offrejn ilhom xogħol full-time wara dan il-programm u um, dak kien anke fuq il- um, fuq uh, il-ħiliet li ħajkollu bżonn apparti minn hekk iċ ċertifikat vokazzjonali li rċivew wassal għal ħafna self-esteem illi kien għal dawk li kienu qegħdin uh, jitħarġu u fil-fatt aħna rajna illi kien hemm ukoll iktar ħiliet għal dawn il-ħaddiema u bekk dawn il-familji setgħu jkollhom iktar appoġġ ukoll u din hija sitwazzjoni li turi kemm kien hemm benefiċċju b'dan il-proġett iż-żgħir aħna naraw il-livell lokali u reġjonali qed isiru verament importanti fl-implementazzjoni tal-ġestjoni tal-ħiliet u anke jekk aħna jkollna approċċ innovattiv aħna nkunu nistgħu nagħmlu tajjeb anke għal dan l-approċċ istituzzjonali. Hemm żewġ aspetti importanti ħafna l-brain drain u l-bidla demografika. Fl-opinjoni li adottajna l-opinjoni tiegħi li datajna ġimgħa li għaddiet aħna rajna illi kien hemm pisu ukoll fuq is-sostenibilità tal-proġett Ewropew għal raġuni, il-Kumitat Raġuni qed jipproponi mekkaniżmu fuq livell Ewropew sabiex nintegraw u nkomplu eh, nikkoordinaw politika fuq il-brain drain minħabba li hemm ċertu affarijiet li jridu nindirizzaw flimkien mal- livell nazzjonali u reġjonali jiena rapporter għall opinjoni tal-Kumitat Raġuni fuq il-bidla demografika li waħda mill-ikbar bidliet illi il-bliet u r-reġuni qegħdin jaffaċċaw l-upskilling u r-reskilling huma tweġiba importanti ħafna għal dawn il- l isfidi li għaddin naffaċċaw. Grazzi ħafna. Grazzi u bekk aħna nistgħu nikkonkludu dan id u nixtieq nirringrazzjakom il-kol tal-parteċipazzjoni tagħkom. Iżda qabel ma nikkonkludi nixtieq li nirringrazzja fisimna il-koll l-coacher sur Maras u uh, nitolbu biex uh, jikkonkludi. Grazzi ħafna. Nixtieq li nirringrazzja nirringrazzjakom talli organizzajtu din il laqgħa jiena nixtieq li nagħmel taqsir ta' ċertu affarijiet li naħseb li huma importanti ħafna. Mela, l-ewwel qed nixtieq nirringrazzja lil kulħadd anke tal-kontribuzzjonijiet tagħkom, anke lill panelists li naħseb illi kienu verament tajbin. Naħseb għal darb'oħra illi l-Kummissjoni Ewropea għarfet illi dan huwa suġġett illi verament huwa Eh, ta' importanti ħafna. Naħseb li mhux l-istati membri kollha għandhom l-istess prioritajiet fuq is-sitwazzjoni li nsabu fiha bħalissa f'termini ta' edukazzjoni. Issa aħna fl-aħħar mill-aħħar kollha kemm aħna qegħdin ngħixu f'Unjoni Ewropea illi qiegħda tibni l-ġejjini flimkien u naħseb aħna hekk iridu nħarsu lejhom dawn l-affarijiet naħseb l-investiment fil-ġejjin għandu jkun xi ħaġa illi jkun priorità għalina u naħseb li nista' ngħid illi minn dawn id-diskussjoni tkollha jekk nista' nikkonkludi xi ħaġa bħala proposta l-Kummissjoni Ewropea li l-attivitajiet tagħna kollha jridu jkunu eh, jittieħdu pass maġġel. Jien naħseb li fil-kuntest ta' din l-inizjattiva rridu noħorġu b'soluzzjoni malajr kemm jista' jkun. Pereżempju aħna rrealizzajna ftit snin ilu illi konna din naffaċċaw problema tal-qatt u l-Kummissjoni ħarġet bi pjan li kien effettiv ħafna. U naħseb illi rridu inkomplu mixjin fuq din id-direzzjoni anke meta nitkellmu fuq l-edukazzjoni, l-ħiliet u s-suq tax-xogħol. Naħseb nistgħu naraw li ċittadini fil-maġġoranza tal-istati membri mhumiex edukati matul il-waqt li jkunu eh, eh, f'xogħol partikolari jekk inħarsu lejn il-ħaddiema kollha fl-Unjoni Ewropea 10 mija biss minnhom ikunu qegħdin jagħmlu xi tip ta' edukazzjoni tista' tgħinhom biex jgħinu ruhom u s-sitwazzjoni tagħhom hemm xi stati membri li għandhom sitwazzjoni aħjar minn ħaddieħor iżda naħseb li fil-mija mhux biżżejjed. Ħaġa oħra li għandha tkun priorità tal-Kummissjoni Ewropea hija li dawk li għandhom edukazzjoni fuq livell Eh, bax mhumiex qegħdin eh, jagħmlu iktar taħriġ, naħseb illi hemm persuna waħda biss. Minn kol għax li qegħdin jiżaw dawn l-opportunitajiet għal l-edukazzjoni jina qed ngħid ukoll illi l-Kummissjoni Ewropea għandha tqis dawn il-kwistjonijiet kritiċi illi huma importanti ħafna biex aħna napplikaw dawn l-affarijiet tal mod li naslu għal soluzzjoni tajbin. Issa l-ħiliet u edukazzjoni tajba għal kulħadd. Naħseb li dan ħajkun fattur verament importanti għal eh, tkabbir ekonomiku tal-ġejjini fl-Unjoni Ewropea u aħna bħala komunità li trid toħloq opportunitajiet għal kulħadd għal-ċittadini tagħna kollha biex ikomplu jitalmu jikkontribwixxu anke matul ħajjithom din hija xi ħaġa illi jiena nixtieq nisħaq fuqha u jiena nixtieq ngħid ukoll li din mhix l-aħħar diskussjoni Nittamaw li ħajkonna aktar opportunitajiet biex nanalizzaw l-opportunitajiet li ħajkonna nkunu nistgħu ngħinu lil xulxin biex noħolqu suq tax-xogħol ta' kwalità tajba wkoll fl-Unjoni Ewropea ħalli kulħadd ikun jista' jibbenefika minn dan anke ċittadini li jgħixu fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Well, this is it. Grazzi dakin kollox, naw nirgrazzjakom il-koll gawdu l-bqija komplementu l-ġurnata u l-vjaġġ tajjeb lura.